Tardi, it telet parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Approvat. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvat. Il-ħames parti, favu dawk eh, il-votazzjoni miftuħa. Maluqa, test approvat. Is-sitt parti, votazzjoni nominali mill-ġdid, il-votazzjoni miftuħa. Maluqa, test approvat. Issa wara tlieta emenda tnejn votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma jaddix. Tlieta votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma jaddix. Paragrafu 4 tliet partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Approvati. Tieni votazzjoni miftuħa. Maluqa. Approvati. Tielet parti votazzjoni miftuħa. Maluqa. Approvat. Emenda erba' paragrafu 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma jaddix. Mela, it-test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa testa approvat. Paragrafu 6 f'żewġ partijiet it tnejn li huma votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Approvat it-tieni parti votazzjoni hija miftuħa. Vot magħluq. Test approvat. Emenda 5, paragrafu 7, il-vot miftuħ, eh, votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. Test ma jaddix. Il-test oriġinali f'tliet partijiet, votazzjoni nominali. L-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. maluqa Test approvat. Tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Test approvat. It-tielet parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Test approvat. Issa wara seba, emenda sitta, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Test ma jaddix. Emenda seba, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Maluqa. Test ma jaddix. Paragrafu 8, dawk favur. Kontra astensjonijiet approvat. Paragrafu 9, it testa oriġinali f'erba partit, l-ewwel parti dawk favur kontra. Astensjonijiet approvat. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Approvat. It-tielet parti dawk favur kontra. Astensjonijiet approvat. Raba parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Test approvat. Paragrafu 10. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Approvat. Wara 10 emenda 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. Il-test ma jaddix. Emenda d-disa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. Test ma jaddix. Paragrafu 11, test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti ta' favur. Kontra. Astenzjonijiet. Approvati tieni parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet approvat. 12 test oriġinali tliet partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra Astenzjonijiet approvati tieni parti favur kontra Astenzjonijiet approvati tielet parti dawk favur kontra Astenzjonijiet approvat. Wara 12 emenda 10 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa test ma jaddix. 11 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Test ma jaddix. Paragrafu 13, test oriġinali dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Approvat. Paragrafu 14, żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet approvati. Tieni parti favur kontra astensjonijiet approvat. 15 emenda 12 votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Il-test ma jaddix. Test oriġinali f'żewġ partijiet, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa fl-ewwel parti. votazzjoni magħluqa. Test approvat, it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa, Il-test approvat. Issa wara 15 ta' minda 13 votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Il-test ma jaddix. Issa, premessa A, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Test approvat. Premessa B, dawk favur. Kontra, astensjonijiet, approvat. Premessa C, dawk favur. Kontra, astensjonijiet, approvat. Premessa D, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet approvat. Wara akka amenda wieħed votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Test ma jgħaddix. Issa nivvotaw dwar riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, l-votazzjoni hija miftuħa. votazzjoni magħluqa. it test huwa approvat. Nifirħu lill-awturi. Dear colleagues, Esis kollegi, qabel ma nkomplu bil-vot, permettu li names arja personali xuħut foskom jafu illi jiena qed immexxi anzi jiena fuq qudiem fil-grupp tal-ħodor fl-Awstrija, jiġifieri jiena waqt se jkolli nitlaq mill-Parlament u bekk dan din hija l-aħħar darba li nkun qed immexxi l-votazzjoni bħala Viċi President. U nixtieq nirringrazzjakom. I would I would like to say short Nishti nirringrazzjakom għal dawn it-tmin snin li li naħdem magħkom ma' ħafna foskom hawnhekk fil-Parlament fi spirtu ta' kooperazzjoni, mhux spiritu ta' konfrontazzjoni, xaġa li taqqadna minn tal-inqas il-maġġoranza tagħna hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew u anke għat tliet snin bħala waħda fost il-Viċi Presidenti tagħkom. Kienu snin tajbin ħafna lija u inwedkom illi jiena se nieħu l-ispirtu Ewropew li kelli hawnhekk fil-dibattiti nazzjonali tagħna fil-Parlament Awstrijaku u b'hekk nieħu pjaċir illi naħdem magħkom anki fil-ġejjieni forsi pożizzjoni differenti għaliex neħtieġu parlamenti b'saħħithom kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali. Grazzi ħafna. Now, we proceed with... Għala mela, nkomplu bil-votazzjonijiet, issa għanna rapport tas Sunjura Valian, il-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tamir elettriku u elettroniku emenda 5 għandna votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa u din għaddiet. L-ewwel qari tal-Parlament bekk ġi fit-tmiemu. Issa ngħaddu għal vot li jmiss, jiġifieri r-rapport tas-Sur Mato miżuri ta' ġestjoni ta' konservazzjoni u ta' kontroll li applikaw fiż-żona tal-konvenzjoni ICCAT, emenda 34, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. il-vot huwa magħluq u bekk tgħaddi. Issa ngħaddu għal emenda 33 se nivvotaw bl-idejn dak favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Hawnhekk l-ewwel qari tal-Parlament ġie fit-tmiemu. Il-vot li jmiss votazzjoni ta' Sinjura ħed l-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-Unjoni Ewropea. Paragrafu 2, it-test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. U votazzjoni hija magħluqa. U tgħaddi. Paragrafu 9. Il-test oriġinali, nivotaw bidejn, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet, din ukoll tgħaddi. Paragrafu 15, il-test oriġinali żewġ partijiet, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa u din tgħaddi. It-tieni parti wkoll votazzjoni nominali, votazzjoni issa hija miftuħa. votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi. Paragrafu 19, it-test oriġinali, nivvotaw blidejn dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Din se jkolli nivverifika. Nivverifikaw u niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni issa magħluqa. U din tgħaddi. Issa jmiss 21 test oriġinali votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni sajja maluqa. U din taddi. Paragrafu 23 it-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet din taddi. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi. Paragrafu 25, it-test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti bidejn dawk favur kontra astensjonijiet. Nixtieq nivverifika. B'hekk niftaħ il-votazzjoni. votazzjoni hija magħluqa u din ma taddix. Paragrafu 27. Il-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ngħid li għaddiet. 28. Test oriġinali. Dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 31 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet din tgħaddi. It-tieni parti favur, kontra. Astenzjonijiet din ukoll tgħaddi. Paragrafu 35 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni sejja magħluqa u din tgħaddi. Tieni parti wkoll votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni issa magħluqa. Din tgħaddi. Paragrafu 39, it-test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet, din tgħaddi. It-tieni parti favur kontra, astenzjonijiet, din eh, nixtieq nivverifika. Mela, niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni hija magħluqa u din ma taddix. 42 test oriġinali dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet? Din ma taddix. 44 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Mal-waqa? Taddi. 45 test oriġinali dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. 48 żewġ partijiet, test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dak favur, dak kontra. Astenzjonijiet. Din taddi. Tieni parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Din ma taddix. Paragrafu 52 it-test oriġinali l parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Din taddi. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu Niverifikaw, Iva? Mela 52 it-tieni parti niftu l-votazzjoni. Il-votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi. 56 votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Skużani tajt il-President, skużawni, skużawni, morru lura, paragrafu 55, test oriġinali, nifvotaw blidejn dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet u din taddi. All right. Maddiċ, anzi, maddiċ. verifikaw, 55 votazzjoni elettroniku, votazzjonija miftuħa u wissa maluqa. U din għaddit. Period 56. Naddu għal paragrafu 56, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 57, serġ partijiet l ewwel parti, eh, nullu jdejna, minnu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tini parti, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Ejna għamlu verifika, ma naħseb li kienet ċara. Ejna għamlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ditx. Paragrafu 59 il-tekst oriġinali minn favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 61 żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 62, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mm, paragrafu 63, tekst oriġinali dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Il-premessa D, żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet u koll għaddiet. Il-premessa S żewġ partijiet l-ewwel parti huwa favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet ukoll għaddiet. Il-premessa għad l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. it tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Namlu r riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddit. Proset l-rapporter. Issa l-votazzjoni li jmiss hija fuq ir-rapport ta' Sinjura Jimenez Becerril Barrio. Għandek point of order, Sur Corder? Erġa prova ma darba xar il-mikrofon ikjoġbok. Iva, skużani. Il-vuċi, jina mux ħafna drabi li nivota favur, ma kultant Iva nivota favur. Imma għandi problema bil-magna, et teħel, għanna xaħġa, għaw xaħġa ħazina, problema għandi bżon tekniku biex jiċċekja. Iġri trid tekniku li jiġi ħdejk. Iva kjoġbok. Kjoġbok xi tekniku, persona teknika. Morru għaraw il-tamir tal-votazzjoni ta' Sur Carver. Issa, il-rapport ta' Signora Jimenez il-barro fu nindirizzaw l-spazz li qiegħed jonqos ta' soċjetà ċivili fil-pajjiż qegħdin jiżviluppaw l ewwel vot fuq il-paragraf 5 tat-tekst oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti minn huwa favur wallu jdejkom kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minn huwa favur kontra, attenzjonijiet u kollha diet. Mela, jek tridu verifika nagħmlu verifika fuq it-tieni parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. għaddit. Mela paragrafu dessa, tekst oriġinali jollu jdejkom, dok favur, kontra, attenzjonijiet u kollha Paragrafu 17 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet ukoll. Paragrafu 23 tekst oriġinali minn huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Nixtieq nagħmel verifika. Paragrafu 23 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Le, ma diċ. E, votazzjoni viċin imma le ma diċ. 32 f'żewġ partijiet l-ewwel parti huwa favur. Kontra, assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti huwa favur. Kontra, assenzjonijiet u kollha għaddiet. 36 it-tekst oriġinali huwa favur. Kontra, assenzjonijiet għaddiet. Issa riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, grazzi ħafna l-rapporter. Issa l-votazzjoni li jmiss ir rapport mis-Sinjura Vosenberg Vrionidi mal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u l-Interni ġlida kontra ċiberkriminalità. L-ewwel votazzjoni qed nitkellmu hawnhekk fuq il-paragrafu 38 fit-tekst oriġinali min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 78 tekst oriġinali min huwa favur, min huwa kontra astenzjonijiet ukoll għaddiet. Il-premessa P Tridu tagħmlu verifika fuq 78 tajjeb wisq. Mela votazzjoni miftuħa fuq il-paragrafu 78. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Premessa P, mawx tekst, minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit ukoll. Il-maġġoranzi huma simili ħafna ma nagħmel verifika jekk tridu l-premessa te. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet. Issa riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet Iva, proset l-rapporter. Issa rapport li miss huwa rapport tas Sur Butikofer fuq il-relazzjonijiet politiċi tal-Unjoni Ewropea ma' l-ASEAN. Eh, emenda waħda mir rapport ser nollu jdejkom, nollu jdejkom emenda numru wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u għaddiet. Grazzi ħafna anke l-rapporter. Proset, grazzi u likla tajba. Dear colleagues, I would like to ask Kollegi, nixtieq nitlob lilkom li qegħdin titilqu biex tagħmlu dan kemm jista' jkun malajr se nibdew ħalli nibdew issa bl-ispjegazzjoni tal-voti. Dear colleagues, we will start with the explanation of votes. And the first one... Kollegi, nibdew bl-spiegazzjoni tal-voti. L-ewel huma il-kellima għal mozzjoni fuq risoluzzjoni fuq il-situazzjoni ta' negozjati mar-Renju Unit. Issa qabel ma ngħaddi l